20 laqa ta' xogħol ehm, u nafu ħafna xogħol u għalek nirringrazzjakom tal-fiduċja. Grazzi Sinjura Alfano, jgħid il-President. Nixtuqu lek kull suċċess b'din l-estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Krim. il bira wara l-ofsenar, il-Viċi President Ara, interpretazzjoni tar regola 187, paragrafu 1, kif inu propost mill-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Skont ir-regola 211, paragrafu 4, ġala darba ma kienx hemm oppożizzjoni din interpretazzjoni hija meqjusa bħala approvata. Issa ngħaddu minnu fih għal votazzjoni, sinjuri. Ir-rapport ta' Sur Moreira fuq l-assistenza makrofinanzjarja lill kirgistan Votazzjoni nominali miftuħa.